Dear colleagues. Dis kollegi. Eżis kollegi, mela, jina naħseb li issa nistaw nibdew Nibdew bi tini punt fuq l-agenda, na l-adozzjoni tal-agenda. Ma nafxie kaw xaħat xi ħadd li jixtieq għandu xi modifika, però il-PPE talbu biex jisposponu l-vot fuq il-dritt dwar ir rapport tas Sinjura Bowlen Jekk mawx oġġezzjonijiet għal dan il-posponiment, is-Sinjura Bojlan jekk joġbok. Grazzi, Sur President. Naħseb li l-aħbar tal-posponiment eh, t-dizappuntakom, specialment il-dawk li ħadmu fuq dan il-rapport, aħna nħossu li minħabba l-fat li dan huwa rapport fuq ECI l-ewwel ECIs eh, e ta' suċċess li huwa strument demokratiku li anki meta nipposponu binajr vot aħna qed insiru insibu oġġezzjoni nifmu il-tħassib tal-grupp rigward iż-żmien, però fl-opinjoni tagħna sabiex aħna jkollna aktar trasparenza noġġezzjonaw għal posponiment u nixtiequ nitolbu l-vot. Peter Lise. L-Onorevoli Lise, kjoġbok. Grizzi tassew, Sur President. Jina nifem il-xewqa ta' rapporter li aħna nivutaw mill-aktar fis, pero nishti nitlop biex inti tifhem il-pożizzjoni tagħna għandna inizjattivi ta' ċittadini Ewropea l-ewwel darba u dinja l-ewwel ħaġa li aħna minna, l-ewwel darba li għamilna inizjativa ta' ċittadini u għalhekk aħna l-koll rridu nippruvaw nieħu kompromessi li jkunu jistgħu jgħaddu mill-plenarja mhux faċli nissottomettu amendi fil-plenarja fuq eh, rapport inizjattiva minn ħata ċittadini din hija xi ħaġa diffiċli. Gruppi politiċi ma jistgħux jiresqu amendi. U għalhekk ir-rapporter jista' jagħmel hekk biss jekk ikun hemm input ġdid. U di mhix ħaġa li ħana nistgħu nistennew. U għalhekk ir-rapport ser jitqassam f'Settembru anzi diġaġi allokat eh, settembru li għadda meta l-United left ħatru il-deputat tagħhom u issa kien hemm żewġ laqas tal-relaturi shadow u il-relatur tagħna bħalissa mhux qiegħed hawnhekk mhux saħtu. U għalhekk dawn l-affarijiet saru aktar diffiċli, għalhekk nixtieq li jkollna posponiment t-leġimet aħna l-PPE verament nixtiequ nappoġġaw dan ir-rapport ma tal-ewwel inizjattiva ta' ċittadini, però meta nqisu s-sitwazzjoni kif inhi bir-relatur tagħna li ma rajt, ovvjament aħna ma nistgħux eh, naċċettaw il-kompromess bless preżenti u ma nistgħux naċċettaw illum għalhekk nixtiequ posponiment ta' tliet ġimgħat bekk noħorġu b'kompromessi ġodda. Jiena naħseb li ikun sinjal ħażin kieku din dan, il-rapport jgħaddi fil-plenarja mbagħad forsi jiġi miċħud jien sebbek il-ċittadini jsiru aktar kritiċi tal-kumitat tagħna. U għalhekk jiena naħseb li rridu natu ġustizzja xew għatta ċittadini tagħna u għalhekk nixtieq li jkollna leġi ma' posponiment. Issa l-Onorevoli Garcia Perez. Grazie ta' stess, President. Jina nifhem l-importanza ta' dan ir-rapport u fil-fatt jina konxja ta' ċertu diffikultajiet li eh, tqajmu anki meta niġu għall-informazzjoni li ħarġet mill-proċess ta' negozjati u anki l-kompromessi li saru. Pero, jekk verament hemm xewqa fih dan il-kumitat biex nilqu ftehim fil-plenarja, naf li imbosta persuni li kienu ilhom jistennew għal dan il-vot illum. U aħna nistaw narawha bħala sinjal minn naħda kumitat. Dak il kasina naħseb li nistaw nivvotaw Umbad l impenta kullħat inkun nistaw nipruvaw insibu l-aħjar strumenti regolatori ta' biex jippermettilna biex ikonna dibattitu iktar il-qoddim, iktar l-len forsi nkun nistgħu nifmu ftejn aħjar u anke nħejju ruħna sabiex dan il-test jgħaddi mill-plenarja. Jekk m'hawnx aktar talbi tal-kelma f'dak il-każ nivvutaw fuq dan ir-rapport. Is-Sinjor Koneċka tixtieq titkellem jekk jogħġbok. Iva, grazzi tassew, Sur President. Mela fil-qosor jina nishtiq nappoġġa il-relatur għaddat kważi sena tħadem fuq din il-kwistjoni, hemm bosta ċittadini barra dan il-parlament li qed jistennew dan ir-rapport, jixtiequ jaraw kif u meta dan ir-rapport se jiġi adottat. Ovvjament jista' jkun hemm kwistjoni fil-ġejjieni, forsi xi ħadd jista' ma jkunx preżenti l-ħin kollu matul in-negozjati, però hawnhekk aħna nafu li dejjem x'għad jista' jimras, però għandna inna sena naħdmu fuq dan is-suġġett u inna naħdmu fuq u għalek jina naħseb li tajb li nuru rispet lejn daw kolla li għedin jistennew barra dan il-parlament, jistennew eh, u li għet jappoġġaw dan il-rapport. L-inizjativa ta' ċittadini għanna nurruhom li aħna jinteressana minnom li l-parlament jieħu ħsieb l-interessi tagħhom u għalhekk għandna naċċettaw il-proposti tagħhom. Jiġifieri jekk joġobkom ejja ma nipposponux. Ma naħsibx li jkun ġust li nitolbu dan ir-rapport li eh, noqogħdu nipposponu sijasati qabel il-votazzjoni. L-affarijiet ridu niddiskutuhom bil-qudiem. Jekk il-PPE kienet kienu jafu li kien hemm problemi, kellhom jinformawna aktar minn kmini mhux sijasati qabel il-votazzjoni. Eżis kollegi mela eja nappoġġaw it-talba tagħna biex nivvutaw fuq dan ir-rapport illum. Thank you, Chair. Grazzi tassew. L-argumenti li qed nisma' u li għandna nindu dan ir-rapport serjeta u jiena naqbel 100%. U dan għaliex il-grupp tal għaldet jihu dan ir-rapport b'serjetà u aħna lek nixtieq nipposponu l-vot. L-aħħar ħaġa li jiena nixtieq nara u li naddottaw dan ir-rapport hawnhekk fil-Kumitat tal-Envi Umbat li dan jiġi miċħut fil-plenarja għaliex dan ma jkunx qed jagħti ġustizzja l ċittadini l-inizjattiva, l-ewwel inizjattiva tagħhom. Jekk għandna se neħdu din l-inizjattiva ta' ċittadini b'serjetà f'dak il-każ iridu nipposponi dan il-vot. Dew minn ta' ġimgħat mu xejn meta nqisu l-xhur kollha li qattajna naħdmu fuq dan is-suġġett. Grazzi tassew, aħna smajna, tnejn favur, tnejn żewġ oġġezzjonijiet u issa ser nivvutaw. Jidher jew xi titkellem. Mattias, jina diġa għat li aħna ser nalqu id-dibattitu, jina għandi proposta oħra però li niqfu għal pawza ta' żewġ minuti u li il-rapporter u il-relaturu, relaturi shadow jikomunikaw fl-imkien umbat aħna nieħdu deċiżjoni. Mela, nifqu għal pawsa ta' żewġ minuti u mbagħad aħna ser nivutaw. Żewġ minuti biss. Dear colleagues, Iżis kollegi, nishtiq nistiden lilkom il-kol biex terġaw lura. Terġaw lura postkom Sibu postkom, signori. Dear colleagues, Eżis kollegi, nerġan nitlobkom biex jisibu postkom. Okay, we can start. Purpose, mela nistaw nibdew. Mela rridu nivvitaw fuq it-talba għal posponiment dwar id-dritt tal-ilma. Se nivvutaw b'mod elettroniku. Mela, minu ser jivvota favur, jivvota iva, minu kontra jivvota le. Mela, Minu favur il-posponiment. Minu kontra il-posponiment. Everybody had voted? Kulħat il-vota? Il-votazzjoni vota maluqa? Okay. Memx posponiment. Ah, oh, sorry. I have seen before. Skużawni. Mela. Issa ser nivvutaw fuq il- Okay, we can start with uh, the vote. Votaw mela issa fuq il-likel ġdid, l-ewel uh, ari fl-imkien mal-Kunsill, Il-votazzjoni miftuħa. Il-votazzjoni miftuħa fuq il-likel ġdid. Kulħadd ivvota il-votazzjoni magħluqa ġiet adottata. Issa nistgħu ngħaddu għal Kajsini. Mela, f'dan il-kas aħna għanna votazzjoni wahda, l-ewel ftejim taħt l-ewel qari mal-kunsil, il-votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota votazzjoni magħluqa. Na din ġiet adottata. Grazzi tassew lir relatur So, simple battle is finished, <laughs> now complicated. Mela, ma kienieċ bieċa diffiċli din, Iva. Grazzi, President, nixtieq nikkonferma li qed nisolbu għal vot nominali għal l-emendi kollha ta' kompromess. Iva, hemm talba għal votazzjoni nominali għal dastan irridu napprovaw il-votazzjoni ta' dan it-tip. Nasab ħerna votazzjoni digitali min jappoġġa il-roll call vote. Jivota jiva dawk li lej jivotaw kontra. Votazzjoni miftuħa. Has everybody voted? Ivvotajtu l-koll? Has everybody voted? Il-votajtu, Iva mela nagħmlu l-votazzjoni. President, President, jekk joġbok. Mela, il-votazzjoni għaddiet. <laughs> First compromise, uh, compromise. Mela, l-ewwel kompromess numru wieħed, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Everybody voted. Kat vota, nagħlqu votazzjoni. Għaddiet. Emenda 31. Savini dawk favur. By hand, please. Bidejkom, bidejkom jekk joġobkom, mux għatna rajdejn mollija jiena. Bidejkom jekk joġobkom. Who is <laughs> against? Kontra. Uh, abstention. Ah, sawa, assassaniet, maddiċ. Parti setta memx, votazzjoni setta B, favur, kontra, maddiċ. Għajan raġuni verifikaw, peti setta, votazzjoni miftuħa. Nalqu l-votazzjoni. Għaddiet. Division konna xqed tivvotaw jekk ma tollux idejkom. Peti 8 erba favur. Grazzi kontra astensjonijiet għaddit. Emenda 32 Garcia dawk favur kontra maddeċ 35 dawk favur kontra astensjonijiet u maddeċ verifika Vote is now closed. Nal votazzjoni. Għaddiet. Amendment 33. 33. Dawk li ma favur. Kontra. Astensjonijiet. Nasa il-liva s L-ewwel darba tiegħi hawn fuq għall-astant ħuddu ftit paċenzja kunu ħanina għaj. L-emenda li miel dawk favur, kontra, astensjonijiet. Maddiċ. Verifika. What is closed? Nalqu l-votazzjoni għaddiet fil-fatt għal darboħra emenda 36 dawk favur kontra astensjonijiet verifika What is close now? Nalqu l-votazzjoni, għaddit. Peti wieħed A u seba minn il-votazzjoni 10 u koll għall-istant issa kompromess disa votazzjoni nominali. Vote now Nar votazzjoni. And that is Addit. Emenda 45. Dawk li huma favur, li idejhom, kontra, maddiċ. Peti 17 favur, kontra, għaddit. Peti wieħed b dawk favur, kontra, Astensjonijiet. Għaddit. Peti tlieta dawk favur. Kontra. Astensjonijiet. Għaddit. Kompromessa għaxra, Votazzjoni digitali. Has everybody voted? Kwaħt vota. Nar votazzjoni. Not yet. Mux kwaħt vota. Kulħat tista' Iva mela l votazzjoni. Għaddiet. Emenda 54. Iva fil-fat kompromess 14. Votazzjoni elettronika. Has everybody vote? Got the vota. and that is adopted. Għaddit. Emen darba ħamsin, favur, kontra, astensjonijiet, maddiċ. Emenda. 55. Masuma f'żewġ partijiet, parti wieħed favur, kontra, astensjonijiet, għaddit Parti 2 favur kontra Astensjonijiet għaddiet. Verifika. Closed. Nalqu il-votazzjoni. Iva. Ġitni tajba d-darba. 57 kaputa dawk favur kontra astensjonijiet għaddit 58 dawk favur kontra astensjonijiet għaddit 59 neħiet 62 mela favur kontra astensjonijiet maddiċ. sittin, favur kontra astensjonijiet verifika. And votazzjoni. Għaddit. 60 favur. kontra astensjonijiet. L-istess maġġoranza 63 le fil-fatt 64 favur kontra astensjonijiet. Verifika. It closed. Naqra votazzjoni. Għaddit. Tlettax, votazzjoni digitali, votazzjoni miftuħa. And is closed? l-votazzjoni għaddiet. Kompromess 11, votazzjoni elettronika votazzjoni miftuħa. Naqra votazzjoni u ġiet adottata. Emenda 73 daw favur kontra astensjonijiet. Nverifikaw. Votazzjoni maluqa. Maddiċ. Pesi 18 favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddiet. Emenda 18 favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddiet. Versu 80 dak favur. Kontra. Astenzjonijiet Għaddit. 82 oġġezzjonijiet fuq l-emendi mela favur kontra astensjonijiet għaddit. Petit nax beda favur kontra astensjonijiet għaddit. Kompromess nax votazzjoni digitali. What is now closed? Nalqu sal-votazzjoni. Addit. 39 favur kontra astensjonijiet maddiċ 94 favur kontra senijiet. Maddiċ. Verifika. What is? Nal-u issa. Il-votazzjoni. Għaddit. Kompromess 16, votazzjoni digitali. What is now closed? Nal votazzjoni għaddit. Mena tlieta sa favur kontra sanzjonijiet għaddit. Kompromessetta votazzjoni digitali. All what is closed u s-salvatazzjoni u għaddit. Emenda 97 Garcia Verest, favur, kontra, astensjonijiet għaddit. 98 dawk favur, kontra, astensjonijiet, verifika. Um, what is closed? nar votazzjoni għaddiet. Emenda Mija dawk favur kontra Astenzjonijiet verifika und closed. Nara votazzjoni. U adottata. mia wieħed favur kontra astensjonijiet addiet. Peti disa favur kontra astensjonijiet addiet. Peti 11 dak favur kontra astensjonijiet għaddiet. Mm, mia, tnejn dak favur kontra astensjonijiet maddiċ. tlieta dak favur kontra astensjonijiet għaddit. Petti 16 dak favur kontra astensjonijiet għaddit. Kompromess 2 votazzjoni digitali, votazzjoni Vote is now closed. Nista' l votazzjoni adottata 105 dawk favur 105 dawk favur kontra jiet għaddiet 106 dawk favur kontra jiet maddiċ 23 a verifika verifika fuq 106 put this close now? Naqra votazzjoni. Maddit. Dawk favur, 20 apeti, kontra, astenzjonijiet, Addit. Petit 22, dawk favur, kontra, astenzjonijiet, għaddit. 122, kaputo, favur, kontra, ma ditx. Verifika. Vot is now closed. Uh, votazzjoni maluqa. Għaddit. Compromise 3. Compromise 3 ta' votazzjoni digitali. Vot is now closed. Votazzjoni samaluqa u għaddit. 127 daw favur kontra astensjonijiet għaddit. Kompromess serba, digitali, votazzjoni miftuħa. Popis. Nagħmlu votazzjoni u għaddit. Emenda 137 dawk favur. Kontra. Astenzjonijiet. maddit. Verifika. What is closed? Ah, adopted. Addiet. 139 dawk favur kontra astensjonijiet maddiz. Bet 20 beda favur kontra astensjonijiet verifika. Vot is closed. Nal votazzjoni. Waddit. Kompromess seba, votazzjoni digitali, protezzjoni miftuħa. Um, what Votazzjoni samaluqa. Għaddiet. Peti erba dawk favur. Kontra. Astensjonijiet. Maddiet I'll check Ejja niċċekkjaw. Vot malu. U il-vot jaddi. Kħiġobkom ollu idejkom. Għaxin kella jena ma raċ li muħuħ, kux istanejt. 148 issa favur kontra astensjonijiet ma taddix 149 favur kontra astenzjonijiet għaddit 150 favur kontra astenzjonijiet għan iċċekkja. Vot maluq u din taddi 151 favur kontra astensjonijiet ħan iċċekja. Vot maluq. U il-votazzjoni hija favur tgħaddi. 19 din taddi 15 favur kontra astenzjonijiet taddi ħaniċċekjaw. What is closed? Stazzjoni manuqa. U din taddi ta' kompromess, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa u lin. Dan jaddi, dan kompromess. 162, anzi kompromess 15, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. And what is closed? and that is adopted. Taddi 162 favur kontra astensjonijiet ma taddix 163 favur kontra astensjonijiet għan iċċekja. Votazzjoni maluqa u din tgħaddi. 165 favur kontra astensjonijiet ma taddix il-peti 23 favur kontra astensjonijiet taddi 67 anzi, favur kontra stenzjoniet ma taddix, 163 favur, anzi, jgħid il-President 173 favur kontra astenzjonijiet ma taddix, 171 favur kontra astensjonijiet ma taddix 170 favur kontra astenzjonijiet taddi 168 favur kontra astenzjonijiet taddi 172 favur kontra astenzjonijiet taddi 169 favur 174 favur kontra astensjonijiet taddi 175 favur kontra astensjonijiet taddi 176 ġiet adottata il-75 għaddit jgħid il-President 76 favur, kontra, astensjonijiet ma taddix, 177 favur, kontra, astensjonijiet taddi, 178 favur, kontra, astensjonijiet ma taddix, 180 favur, kontra, astensjonijiet taddi. 181 favur kontra astensjonijiet taddi 179 favur kontra astensjonijiet għan iċċekjaw. Votazzjoni maluqa u din taddi. 183 favur kontra astenzjonijiet taddi. Morrus għal peti 21 favur kontra astenzjonijiet taddi. 24 favur kontra astenzjonijiet taddi. Peti 25 favur kontra astensjonijiet ma taddix għan iċċekjaw. Votazzjoni maluqa. U din taddi. Mija 97 favur kontra astensjonijiet ma taddix 198 favur kontra astensjonijiet ma taddix 199 favur kontra astensjonijiet ma taddix 200 favur kontra stanzjonijiet taddix ħan iċċekjaw nalqu votazzjoni u taddi. Mitejn erba favur kontra stenzjonijiet 203 favur kontra astenzjonijiet ma taddix 202 favur kontra astenzjonijiet taddi favur kontra astenzjonijiet taddi 206 favur kontra astenzjonijiet għaddiet 207 favur kontra astenzjonijiet għaddaddi. Bitejn u tlettax favur kontra stensjonijiet dotata. Din taddi peti 26 favur kontra stensjonijiet taddi. Deve 18 favur kontra astenzjonijiet taddi 222 favur kontra astenzjonijiet taddi Deve 8 favur kontra astenzjonijiet taddi Kompromess numru 5, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. favur kontra astensjonijiet taddi. 232 favur kontra astensjonijiet taddi. DV 11 favur kontra astensjonijiet taddi. 25 favur kontra astensjonijiet taddi. 223 gelling favur kontra um, astenzjonijiet ma taddix Mitejn ħamsa u tletin favur kontra Is it Close. Nar votazzjoni. Għaddit. Diva ħamsa dawk favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddit. 236 favur kontra astenzjonijiet għaddiet 237 favur kontra astenzjonijiet għaddiet 239 favur kontra astensjonijiet għaddit maddiċ 240 tneħħiet 140 favur against abstentions adopted kontra astensjonijiet għaddit deva disa favur kontra astensjonijiet għaddit 244 kontra astensjonijiet maddiċ 245 dawk favur kontra sanzjonijiet għaddiet. Devet Closed? Nalqu. Adopted. Għaddiet. Devet 12 favur kontra sanzjonijiet għaddiet. Devet 14 favur kontra sanzjonijiet. Devet patax favur kontra astensjonijiet diet Emenda 246 favur kontra astensjonijiet verifika. Closed. Nar l-votazzjoni għaddiet. 247 oġġezzjonijiet mhux il-każ. Żewġ partijiet, parti numru wieħed dawk favur, kontra, astensjonijiet ma' deċ. Parti tnej. Mux ċerti, mela, mux servutaw għal parti tnej. 248 Objections? No. Those who are for? Favur, contra, astenzjonijiet tati. 249 favur, kontra, astenzjonijiet tati. 251 favur, kontra, astensjonijiet tati. Deve erba, favur, kontra, astensjonijiet tati. 253 favur kontra stensjonijiet taddi. Issa morru għal emenda numru 1 premessi taddi l-emenda numru 2 favur kontra stensjonijiet taddi l-emenda 3 favur kontra astensjonijiet taddi 5 favur kontra l-emenda numru 5 favur kontra astensjoniet ma taddix emenda 6 favur kontra astensjoniet taddi emenda numru 8 favur kontra astensjoniet taddi Emenda numru 9 favur kontra astensjonijiet taddi. L-emenda numru 10 favur kontra astensjonijiet taddi. 12, l-emenda 12 favur kontra astensjonijiet taddi. DVB favur kontra astensjonijiet taddi. DVC favur kontra astensjonijiet taddi. DVD favur kontra astensjonijiet taddi, DVE e, favur kontra astensjonijiet taddi, DVG favur kontra astensjonijiet astensjonijiet adattata, H favur kontra astensjonijiet taddi, I favur kontra astensjonijiet taddi, J favur kontra astensjonijiet taddi. Deve L favur kontra astensjonijiet taddi. L-emenda 16 Gerling favur kontra astensjonijiet għan iċċekja. Nalqu l-vot. U din ma taddix. L-emenda 17, favur, kontra, astensjonijiet, ma taddix. Ċekja. L-emenda 17. Votazzjoni maluqa u dawn din adottata. L-emenda 13 favur kontra astenzjonijiet. U din ovvjament ta' 17 ġiet adottata. Mela morru għad favur kontra astenzjonijiet taddi. L-emenda 20 favur kontra astensjonijiet taddi. L-emenda 27 favur kontra astensjonijiet tati. naħseb nistaw inkomplu bekk nivvutaw mod elektroniku dwar l-abbozz ta' rapport kollu kemmu. Votazzjoni maluqa. U din. U din issa il-rapport ġi adottat.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 colleagues, we will... Ikkeġobkom kollegi, emżon inkomplu bl-agenda tagħna lek dawk li jixtiequ joħorġu ekk joġobkom għamlu dan issa. Issa stess fil-fatt. So despite the, the, the chats among you, we will continue with uh, exchange of views on the... Għankomplu, issa billi namlu dibattitu dwar l-emissjonijiet tal- tnaqisa tal-emissjoni ta' sustanzi nġisa mill-vetturi ta' triq, is-sur Albert Dess. Għajkallimna fuq dan ir rapport President, nirringrazzjak Kollegi, jina dan id-dossier urittu mill-kollega li kena qabel Thomas Römer u fuq u nishtiq ngħid dan li ġej. Jiena naħseb li qed nitkellmu fuq dawn l-emissjonijiet tal-vetturi żgħar se jkun hemm regolament fuq dan is-suġġett dal-waqt Għalek għanna nistennu li joħroġ dan il-dokument qabel nistaw nieħdu pożizzjoni. Minar dan il-kwistjoni ta' nitrogen oxide nistaw niddeċuwa niddeċiduwa. bekk nkunu nistaw nieħdu ċertu deċiżjoni, deċiżjonijiet li rridu jittieħdu f'Settembru fuq fuq bażi tal-argumenti li diġà aħna eh, tkellimna fuqhom l-emissjonijiet tal-mitejn huma laħqu iktar minn limitu aċċettabbli u għal hydrogen u għal carbon il-ċifri tal-2000 u seba memx għalfejn negozjaw fuq daw. Għax kollha għandhom valur em, limitanti. Il-Kummissjoni għandha jkollha wkoll is-seta li tagħmel limiti bħalma tagħmel għal tniġġi siħor L-aġġustamenti ta' dawn il-limiti jista' jsir biss jekk ikun hemm proċedura kif suppost il-Shadow Reporters edin jaqblu fuq dan. Proposta pratika mill-Kommissjoni għal da mhix fidejna u fl-istess ħin se jkonna nikkanċellaw il-limiti li għanna ta' bħalissa għal u għal hydrogen. Li dawn jorbtu mal limiti oħra li jkunu seġġetti għalihom vetturi oħrajn. Irrid noqgħdu attenti li, ma, li konna limitu fuq l-emissjonijiet tal-mite. il-fat li nipposponu sal-2020 mhix ħaġa tajba. Hemm bżonn li għall-industrija għom sinjali ċari dwar diffikultà teknika il-limiti tal-hydrocarbons għandhom isiru skont il-regolament 115. Il-regolament 115 għandu jkun il-gwida tagħna Sissa dan mhux vinkolanti eh, wieħed jista' japplika dawn il-parametri jekk jażel li għamel dan. Dawn l-affarijiet se jkunu possibbli anke jekk ma nixtiequhomx irridu naraw xta namlu bil-methane, namlu koll ġustamenti għal limiti tal-carbon dioxide. U se se nipruvaw nbidlu dawn l-affarijiet, se nidħlu f'argumenti politiċi jaħarqu li jkunu verament ma nistgħux insibulhom il-kaptu. U qabel l-2020 dawn l-affarijiet iridu jidħlu fl-aġenda tal-Kummissjoni għax ma ninsawx li CO2 l-carbon dioxide huwa tip ta' gas ngħidulu propellant Meta nitkellmu fuq il-karozzi, il-moturi, ma naħsibx li dawn jisu jkunu problematiċi għall-industrija. Jiena se niprofa nilħaq kompromess dwar l-ambitu għal 7.5 eh, tonnellata naħseb li l-industrija nkunu qed ngħinuha għandna ngħinuha f'dan l-istadju imma dawn l-affarijiet kollha tjon li niddiskutu għam ma' xedaw rapporters tal-gruppi l-oħra. Jiena naħseb u fil-fatt il-biraħ tkellimt mal-President ma Masrur Lavija dwar dan, jiena naħseb li l-vot għanna minuħ sa settembru. Huwa suġġett tekniku ħafna dak li għadni kemet jena fil-fatt. Jiena napprezza kiku ma nitflux f'kompromessi maġla, noqdu nejdu li edin tarta l-ura naġlu, għax huma affarijiet tekniċi u hemm bżonn li nisimgħu koll il-Kummissjoni u sa dak iż-żmien il-Kummissjoni tkun tatna input. Ek joġobkom ejnuni, naħseb mux nkunu qed nitilfu ħafna ħin jekk ngħidu li l-vot isir f'Settembru, għax se nkunu lesti qabel il-aħħar tas-sena. Grazzi. Issa, ix-Shadow Reporters Mirjam Dalli. Thanks a lot, Chair, and let me start. as sew, nishtiq nati reazzjoni għal ċertu affarijiet li għallu rapporter, su għalek pozittiv li aħna naraw li rapporter lesti jagħmel jilħaq kompromess fuq numru ta' kwistjonijiet. Sfortunatament jina ma naqsamx l-ottimizmu tiegħu meta nitkellmu dwar l-emissjonijiet tal-vetturi u li dawn jitlu fi sa' settembru, naħseb li qed inkunu ambizjużi Manni għadda garanzija li dawn se jitlu seħ settembru u l-unika tħassib li għandi u li aħna fidejna għanna xaħġa li verament nistaw namlu differenza bija, pero li bija ser nkunu edin niddeferixxu nipposponu. Dawn l-emissjonijiet eh, li jitlu seħ settembru ja xaħġa pero dina garanzija li manni u l-unika tħassib li għandi u li ser tiġi posposta għal tant żmien li jumbat nispiċċaw namlu xi ħaġa li tikkontradixxi eh, dak li xtaqna namlu mill-bidunet. Dan l-ħsib tiegħi li xtaqt naqsam magħkom għaliex minħabba l-fatt li m'għandniex garanzija fidejna. F'dak il-każ din il-garanzija mhix fidejna, suppost kellna din il-garanzija fidejna, però ma saħħitx. U hemm sitt punti li jiena nixtieq nixħed l-attenzjoni fuqhom illum u fil-fatt ħossi dawn ma vitali għal dan is-suġġett. Ser nibda billi nitkellem fuq il- il-metan. Il-metan huwa eh, gas ta' effett serra u eh, ukoll jagħmel ħsara l-ħajja tal bniedem però m'għandniex nix nikkonsidraħ bħala element ta' tniġġis, l importanti li nirrestrinġu il-metan fil-futur u anki il-limit ta' TAC bħal neskludu l-metan u dawn irdu nċati mill-ġdid sabiex naraw li ma jkunux emissjoni trasiti ta' dan il-gas sa' fetzerra. serra. L-emissjoni tal-metan, apart jiġu eskludi mill-limit ta' emissjonijiet, jistaw jiġu meqjusa bħala il- CO2 għal-għani ta' emissjonijiet u fl-emendi ta' naħna nipproponu li konvertu l-metan bħala ekwivalenti ta' CO2 fi revizjoni ta' regolament għal missjonijiet għal periodu ta' wara l-2020, pero aħna nħossu li qabel dan patt evalwazzjoni jrid jqis l-effettibilità u l-effettività ta' tali eżerċizzju. U dak li għandu xieqsam mal veluri ta' THC, aħna nħossu li daw għandhom jiġu reveduti għabbażi fuq evalwazzjoni ta' mpaċċar u anki rigward il-valuri ta' limitu u l-adattament tagħhom daw ma' rekwiziti essenzjali tar-regolament u għalhekk jeħtieġu Eh, proċedura leġislativa ordinarja. It-tieni punt. L-emissjoni ta' NO2 tnaqqis f'nox u fl-emissjoni ta' NO2 huma neċessarji sabiex jħalqu konformità seħa ma' limiti tal-kwalità tal-ajru u l-emissjoni u ceilings tal-emissjoni tal-ajru. Aħna nħemnu li dawn jistgħu indirizzaw daw l-isfidi, dana kollu l-introduzzjoni ta' limitu ta' valur ta' emissjoni ta' n-nutu tkun saġġetta għal proċedura leġislativa ordinarja. U dinja posizjoni aħna saħħaħna mal-emendi tal snd u sħaqna u kol ħtieġa li namlu patta evalwazzjoni sabiex nqisu il-benefiċi u l-ispejjeż għal l-NO2. Issa, l-emissjoni ta' temperatura baxxa meta niġu għal tailpipe, meta niġu għal temperaturi kisħa, dawn ma jirreflettux il- progress tekniku li sar dawn l-aħħar snin u apparti minn hekk la il-No Euro 6 dawn ukoll għadhom mhux definiti. Sa fil-pozizjoni tagħna aħna naqbru mal-proposta tal-Kummissjoni però nixu li jkollna kod deċiżjoni u nirrakkomandaw li reviżjoni tal-limiti għandhom ikollhom impatt invalwazzjoni ta' impatt għal carbon monoxide u l-hydrocarbons u mhux biss għal nitrogen oxide u nitrogen dioxide. Il-punt erba' il-double emission certification minħabba ċertu limiti olja li għame referenza li jom għal-rapport għahna naqblu ma tnaqis għal-pis fuq il-pis tal-industrija għalix dawn jistaw ġu koperti mill- vetturi ħfifu tqal fil-waqt li nżommu wkoll il-livell ta' protezzjoni ambjentali, però f'dan il-kuntest aħna nappoġġaw il-proposta tal-Kummissjoni biex inqajmu l-limitu massimu għal 5000 kg, però ma nappoġġawx l-amendi li għandhom lan biex jistendu aktar il-flessibilità għal 7500 kg ta' fil-massa tagħhom. Punt 5. L-introduzzjoni tal-konsum tal-fuel u l-meters għal vetturi kollha ħfif u l-estensjoni tal-installazzjoni mandatorja tal-gearshift indicators għal vetturi ħfif. U għalhekk il-potenzjal biex innaqsu l-konsum tal-fuel eh, nħossu li sa ċertu punt mhix sfruttata b'mod ġust. in ta' kuxjenza tal-eco driving anki minħabba ċertu sistemi ta' invikil, vehicle il-meters tal-konsum u l-gearshift indicators. Issa, l-evaluazzjoni ta' impatt tal-Kummissjoni għarret li il-konsum jista jintnaqas bejn 2 u 3% għal kull xufier jekk il-meter tal-konsum u l-gearshift indicators jiġu implementati fuq il-vetturi ħfief. Minkejja da anka stima konservattiva tista' tkun qed tfaddal fuel ta' perċentwal tal-fuel spejjeż baxxi. U din tkun qed iżid ukoll valur miżjud lil proposta sal-aħħar punt tiegħi real driving emissions aħna nisqu li il-sistemi ta' kontrollu eżaminazzjonijiet għandhom jtejbu il-tip ta' sewqan u aħna nemnu li l-proċedura ta' evalwazzjoni tipprovdi l-bażi għal dawn it-tip ta' eh, approvazzjoni ta' l-komunità għandhom jirriflettu l-emissjonijiet li jkunu ġew sorvati speċjalment fiż-żoni urbani fejn il-kundizzjoni varjaw. You and for ECR, Mr. Doran. Sissa fisem li CR Sur Doran, jekk joġbok? Grazzi tassew. Jina naħseb li hawnhekk qegħdin fi direzzjoni tajba b'dan ir-regolament. Ta' bilħaq hawnhekk qed nitkellmu dwar it-tnaqqis ta' pis amministrativ fuq il-produtturi. Nħossu li dan ir-rapport u uħut mill-amendi li aħna nappoġġaw Issaħħu il-flessibilità għal manifattura tal-vetturi pero dak li nixtiequ u li ikolna proċedura ta' approvazzjoni waħda, approvazzjoni formali għal vetturi, nistgħu nitkellmu dwar limitu. 5.000 kilo, iva, pero l-impult importanti fil-femma tiegħi u li kolna ammont ta' flessibilità. Aħna nabżon li niprevjenu l-aktar units ta' produzzjoni li jiswew flus, jew inkella namlu il-units ta' produzzjoni aktar eh, jiswew flus. Il-proposta tal-Kummissjoni għalhekk għandha tittieħed minn kodeċiżjoni aktar mill-li għatti delegati, waħna favur aħna għandu jkollna aktar setat mill-Kummissjoni għandha irridu nirriflettu daqsxej dwar l-impatt u l-implikazzjonijiet li wieħed irressa il-meta bħala gas ta' effett serra. Forsi dan jista' jwassal għal diffikultajiet għal vetturi b'tipin aktar naturali ta' fuel. U għalhekk l-emissjonijiet forsi jistgħu jitnaqsu f'dan il-qasam ukoll aħna nappoġġjaw ukoll l-amendi li jitolbu u li jqodu minajr l-atti delegati. Aħna nħossu li hemm ħtieġa biex wieħed jieħu konsiderazzjoni tal-emissjonijiet mill-NO2. Bidla li aħna konna wkoll din niddiskutu hija amenda fuq l-użu tal-idroġenu, eh, magni bazati fuq l-użu tal-idroġenu u fil-fat u koll il-gear shift indicator. Dan kollu jista jagħti u jġi vantaġġi. U l-magni tal-idroġenu forsi jista jkollhom vantaġġi għal kemm ukoll eh, spes addizzjonali. Aħna għandna mistoqsijiet rigward il-benefiċċji ambientali kif insibhom paragonati mal-diffikultijiet li ser jinħolqu anke għal produtturi aħna tal-fema li hemm ħtieġa li nħarsu lejn l-testjar jekk kellna namlu dan f'Settembru jiena naħseb li kieku nkun nistgħu noħolqu leġiżlazzjoni tajba. U aktar qudiem dan ser jassikura u forsi jekk ikollniex input minn għal Settembru fuq din l-istess kwistjoni. Grazzi. Thank you. Grazzi. Issa għal fisem l-alde. Nat il-kelma l-Honorable Meissner. Grazzi tassew. Iva. Jina ser nitkellem fisem il-relatur shadow tana għax mux jgħat fostna. Umbat ser nati u kol il-kommenti tijaj. Mela, Newel nishtin nishtiq ringrazzja l rapporter u l relaturi l-oħra tal-xogħol tajb li jagħmlu l-proposta fuq li naqsu l-emissjonijiet mill-vetturi tal fuq it-triq ma tanċi diskunnejja ħafna żmien ilu bat mbagħad sissa 320 amenda. Kif ġattilkom aħna nilqgħu ir-rapport u napprezzaw bosta mill-merti tagħha. Il-tniġi salarja hija problema kbira fl-Europa u importanti li indirizzawa minn lati differenti. Il-vetturi fuq it-tri għandhom rwol importanti ħafna fi żoni urbani u għalhekk għandu jkollhom rwol importanti f'dan l-aspett. Teknoloġija dejjem qed tiżviluppa u għalhekk m'għandniex inħallu l-politika tagħna lura. Fl-istess waqt għandna bżonn nipprovdu nkunu kapaċi li noħolqu u nimmanifatturaw u politika tajba biex ma nkun bat ma nkunux kontradittenti għall-anijiet li nixjon ilħu. Tassi prinċipali tagħna f'konformità ma' dak li qalu gruppi oħra u l-inklużjoni tal-atti delegati fuq kwistjonijiet li aħna nqis li huma ulejna fil-proposta kwistjonijiet bħal introduzzjoni ta' l-ekwivalenza ta' CO2 u l-limiti tal-NO2 daw mandom xiet bħala tekniċi, elementi tekniċi, aħna nixtiequ li jkollna valwazzjoni ta' impatt komprensiv u aktar informazzjoni fuq l-implementazzjoni qabel aħna ma nagħmlu tali deċiżjonijiet jew natu l-possibilità li l-Kummissjoni biex jagħmlu li jridu, issa fl-opinjoni tiegħi il-limits ta' l-NO2 jeżistu. Almenu sa fejna fien l-NOT ħireġ tu ħireġ mill-NOX u għalhekk aħna rridu nkunu għandna bżonn ikollna limiti ġodda dwar l-NO2, ferru di tista' tkun diskussjoni oħra għet inkompli naqra mela lan ta' din il-proposta u li innaqsu l-emissjonijiet mill-vetturi ta' triq u rridu nixtu l-attenzjoni fuq dan il-għan. Fuq l-aspetti ċentrali diġa semmejna aħna ser ikolna proċedura politika trasparenti bħal leġislatura ta' proċedura ordinarja li għal aktar xi għaflu għat li ma naqqosux l-ambizzjoni. Aħna nemnu li hemm raġuni biex ikun hemm diskussjoni tajba fost il-gruppi, jiena nixtieq eh, kull suċċess lill-relaturi u shadow rapporters kollha. biex inżid kemmtejn issa jiena l-ewwel qabel kollox jiena naqbel u fil-fatt aħna ser naqblu hawnhekk bħala grupp nixtiqu li il-Kummissjoni ttemm l-istudji tagħha qabel ma naħna niddeċiedu ir-riżultati minnaħa tal-Kummissjoni. Mbagħad il-punt li ħarxat nagħmel dan du xieqsam għal-meters tal-konsum tal-emissjonijiet il-meters tal-konsum skużawni u xtaqt insegwi l-linja tal-Kumitat tat Trasport aħna diġa kellna monġeranza li qalet li tixtieq li dan isseħ bażi volontarja u nħallu anki vantaġġ kompetittiv għal produtturi allura din m'għandix tkun obbligatorja mill-perspettiva tiegħi. Grazzi. Thank you. Grazzi. Ma jidirx li hawn ix rapporter minna ħat tal-Gwe. Għaw xi ħadd tal-Partit tal-Ħodor? Bas? Mela, natik il-kelma. Grazzi. Sur President Iva jinet eh, nħu post il-Keith Taylor jiskuza ruħu tal ma kienx ma setax ikun mana, pero ser nagħmel nisħa il-punti tiegħu bħal ksina ser nagħmel taħlita ta' punti, pero aħna l-kol naqblu ovvjament. Mela, ir-rapporter ta' mod tajjeb u kif kienet tajt dan, kif qed jgħid dan, aħna kritiċi dwar din il- proposta eh, titlu huwa li tnaqis tal-emissjonijiet mill-vetturi ta' toroq ma naħsibx li dan qed ikopri dak li qed tagħmel din il-proposta x'aħna naraw biss aktar flessibilità li qed tiġi proposta u għalhekk forsi il-Kummissjoni għandha tikkonsidra li tibdel it-titlu wkoll għax ta' bil-ħaq hawnhekk mhux qed nitkellmu dwar tnaqqis ta' tniġġis. Sakemm ovvjament ma nibdluwiex bl-istess mod sabiex il-regolament jew id-direttiva tirrifletti dak li għandna fil-titlu għaliex inkella aħna mhux ser nappoġġaw din il-proposta kif taf il-rapporter taf li aħna kritiċi. Naħseb li hemm żewġ kwistjonijiet prinċipali għalina li ovvjament jiddetermina l-kaħnu ser nivitaw jew le, L-ewwel punt issemma minn Keith Taylor mill-perspettiva ta' naħna nabżon rekwiżiti mandatorji fuq il-meters ta' konsum u l-gear shift indicators U minħabba l-fat li l-Kommissjoni dejjem qed tisħaq l-importanza tal-evalwazzjoni ta' impatt u ma dejjem istqarru li biex ikun hemm regolamentazzjoni aħjar l-evalwazzjoni ta' impatt huwa l-mod kif għandna nimxu. Għalhekk jolqotna li fuq dan il-punt il-Kummissjoni mhux qed tissegwi l-impatt evalwazzjoni tagħha stess. Forsi din ma ġietx eh, mill-qwa mill-industrija, però din hija raġuni valida għalfejn wieħed m'għamilx l-evalwazzjoni ta' impatt Dan huwa mod effiċjenti li wieħed inaqqas eh, l-emissjonijiet li ġi misħuq fil- l-evalwazzjoni ta' impatt allura rekwiżiti obbligatorji importanti fil-gear shift indicators u fil-consumption meters. U għalek aħna rridu kol nbidlu t-titlu ta' dan il-rapport. Punti għor li semma nek aħna nishtiqu napoġġaw li l-rapporter biex tipposponi il-vot il-vot ġifri il-Komitat ta' Envi u dan għandu xieqsam ma' l-emissjonijiet u dan għandu xieqsam u kol ma' diskussjoni sħiħa fuq l-estensjoni tal-ambitu ta' dan din il-proposta. Din donna hija xi ħaġa innoċenti din id tawlu iż-żmien anki eh, Pero il-kwistjoni dwar l-emissjonijiet, il-testi ta' emissjonijiet, u aħna nafu li dawma ma' obbligatori għal vetturi gbar li ma' jodux l-istess għal vetturi xfif. Issa dan, jekk ma' jkunx kopert, ma' nistawx niddeċidu fuq il-kwistjoni ta' l-ambitu. U għalek dan jista jider bħala kwistjoni teknika, pero hija kwistjoni politika u kollox, jekk aħna ma nixbux il- il-testi ta' missjonijiet, kemm għal vitturi il-ħfifu dawk aktar qal, mhux qed naraw l-validità tal-estensjoni tal-ambitu, ġri dan kollu jorbot flimkien, però kif qalet ir-rapporter, aħna naqblu miegħek, ma nafux jekk dan ser jintlaħaq f'Settembru, pero dan eh, dan eh, kollox jorbot flimkien, ma nistax nisseparawhom, però d-deċiżjoni rridu naraw kux ser jisiru eh, mbagħad hemmhekk aħna nkunu nistgħu nkomplu naħdmu fuq dan il-lat. Din hija kwistjoni prinċipali. Dawn ma' kwistjonijiet li għadnilkom ewliena għalina nistgħu nkomplu naħdmu fuqhom fuq dan il-fajn hemm kwistjonijiet li aħna eh, Semmejna ħan semmi tam minnom l-ewel net. Aħna kontra l-eżenzjoni għal gas naturali, għal emissjoni tal-metan, mux għedin naraw il meti li konna din l-eżenzjoni u għalek bla dubju aħna ser inkomplu Eh, ma naqblux ma din l-evenzjoni. Kif għadna aktar kmin, jahna kritiċi fuq eh, numru ta' għatti delegati li għatiġu proposti dan għalix dawn mux kwistjoni tekniċi imma politiċi u għalek biex nfasslu limiti ta' missjonijiet li għandhom jgħaddu minn proċedura leġislativa normali u mux taħt għatti delegati jemmek u koll nistaw naqblu fuq l-istess affarijiet, naqblu ma l-istess affarijiet u l-aħar punt li ser naqblu ma nappoġġuġ li kolna limitu separ tal no u naħseb dannu l-istess punt li għal Kassini aħna għanna bżon limiti setti tal no u mbagħad it-taħlita u kol eh, kollha impatt fuq kif jaħdem l-NO2, ġifieri irrid limiti separati tal ennotu 2 mbagħad nkunu nistgħu naqblu magażina forsi anke naqblu ma' oħrajn. Dawn ma' tlet punti oħra naf Mattias inti daqsxejn nervus, jina u kol nervus u għalek nuża l-kelma probabli li miex edha fuj nota tijaj, xina u kol kontet neċita daqxej ruħi għawnek, pero forsi jirna xina naslu, pero l-kwistjoni principali u li netendu l-ambitu u il-missjoni tal-sewqan bat għanna u koll il-gear indicators u il-fuel consumption. Dawk ma element importanti, mela jena għattilkom kol xinu ma il-noti għaj u tisem Kit Taylor. Grazie sew grazie għal kommenti komprensivi. Issa fisem li FDD nati l-kelma l-deputat li jmiss. Grazie sew Mela, aħna u kol naqblu li ninkludu l-metan fost il-punti li għandhom xjasmu mal-konsum tal-fuel, nistaw nżidu il-limiti għall elementi li għedin diġa fisseħ. U għaparti minn hekk id-definizzjoni tal-limiti l-ġodda jridu jisiru għabbażi ta' evalwazzjoni ta' impatt li t u li tqis l-effetti fuq il-kwalità tal-arja tal-metan kif ukoll il-prodotti tal degradazzjoni fl-arja irridu naraw xin ħajkun il-valur miżjud fl-ambjent, kif ukoll l-effetti tal-gas serra. Irridu wkoll inqisu limiti ġodda għal l-NO2 u anki l-importanza ta' dan l-element fl-arja kif aħna rajna fl-aħħar dokument tal-ambjent ġi publikat mill-Aġenzija Ambjentali Ewropea. Rridu nirrepetu wkoll l-ħtiġa li kunem hemm eh, xinu naraw eżattament xinu ma testijiet dwar l-effetti fuq l-arja eh, fil-aspet reali, jridu naraw b'dawn il-bidliet isiru permezz ta' delegati mill-istadju meta jkun hemm regolament li jisir l-element ta' emissjonijiet dawn ma jistgħux jitqisu bħala bidliet li ma jkunux relevanti fit-test leġislattiv minn din il-perspettiva l-unika soluzzjoni u li l-kumitat jirrappreżenta proposta ġdida b'evalwazzjoni ta' impatt kif fil-faġġi infakkar anki meta niġu qisu l-miżuri proposti li jridu jiġi deċiżi skont il-proposta ordinarja leġislattiva ġifieri il-kodeċiżjoni. Grazzi. Thank you very much and Grazzi ħafna. Mela nadwar Mattias issa. Iva, grazzi. Euro 5, euro 6. Dejna xar snin ilu fuqom jiena l-inqas. Dan huwa interess tiegħi nixtieq għalija u nixtieq nistaqsi dwar Euro 5, Euro 6 il-rapporter konna inkludejna leġislazzjoni għal punti soċjali eccetera. u għandi talba punt għal rapporter forsi nistaw niftemu biex nerġaw ninkludu dan il-punt mill tal-leġislazzjoni preċedenti din l-eżenzjoni ġifiri x'nistgħu ngħidu għal dawn ir-real tests għal kondizzjonijiet reali. hemm ħafna x'naqtfu, fadlinna x'naqtfu. Anka l-produtturi kollha qegħdin jippruvaw joħorġu b'xi mekkaniżmi apposta. Kollox legali, kollox possibbli, leġiżlazzjoni tippermettih. Irridu anke nagħmlu t-test fuq cycle fuq ċiklu Jiena nsegwi diġà dan il-fajla dawn l-aħħar 10 snin. Settembru dejjem ngħidu Settembru tal s sena 2015-16 2020 2022 sema ta' naslu. Ġeja bħala aeroport ta' Berlin din naħseb. Umbat fl ħaj ta' storiet rridu nagħmlu l-adegwament. irdu nkunu koerenti palma minna fl moddi, qatt ma stennejna. Irridu naħdmu. Xejn iktar u xejn inqas, u bad nagħmlu adegwament wara. L-ambulanzi, eccetera, ħajkunu esklużi u importanti għal dastan ta' dan tip ta' vetturi. Eh, rapporter. Grazie Mattias. Iva, grazie President. Mela, jiena bħala membru ta' dan il-komitat, issa anke bħala persuna illi preparat rapport fil-komitat trasport dan itkellem hawnhekk nista' ngħidilkom li huwa fajl diffiċli tekniku ħafna, speċjalment fil-kumitat tiegħi kellna niltaqgħu ma' bosta esperti. Ma' l-operaturi ekonomiċi, rappreżentanti tal-kumpaniji. Kum dawk il-kumpaniji produtturi tal-karozzi, ridna nevalwaw. Prima mod il-proposta tal-Kommissjoni sejra jkollha influss fuq il-kwalità tal ajja dan kif fuq is-suq tal-produzzjoni tal-karozzi u ta' vetturi oħrajn. L-istatistika tajt illi it-nġis tal-arja b'mod partikolari fl ibliet huwa ikkawżat mill-emissjonijiet tal-vetturi. L-istudji juru illi dak il-liktar li nidġess huma il-karozzi diesel iżda nfakru iżda bosta bosta snin ilu konna konventi il-karozzi diesel kienu vantaġġużi ħafna l-ambjent. Il-propożizzjoni tal-Kommissjoni għall-limitar tal-emissjonijiet NO2 sabiex il-karozzi jkunu iżjed vantaġġużi għal produtturi u għal xufiera. Fil-Kummissjoni kena dibattiti diffiċli mal shadow rapporteurs li iktar punti kontroversjali li iktar dubji kbar inħolqu mill-oli tal-limitu tal-hydrocarbons u l konservazzjoni tal-metan bħala alternattiva għal hydrocarbons. Nasab li kena kompromessi tajbin, il-rapport ġi adottat fil-Kommissjoni, TRAN, u sa il-Komitat NV sejrin jikkonsidraw dan il-rapport b'mod pozittiv. Illa lex il-mira tana kienet ċara l wahda, il-limitar tal-emissjonijiet l oħra. Inħarsu anki is-suq tax-xogħol tal-impjegi Għal stant jiena nittama illi din il-ħidma tikkonkludi b'suċċess. Hemm bosta dubji. Tlaġġemat għanna qabel nieqfu għal btajjel, iżda f'naħseb f'Settembru il rapport ikun jista' adottat. Grazzi. Grazzi President. Saqt nitkellem l-lix dinja bieċa leġislazzjoni li jenqat nada fuqa bħala anke fuqa parċetura pretewa u minna ftit uħa ħajkun impossibli li l-istati membri u rekwiziti tagħhom rekwiziti li duħan daħlu taħt leġislazzjoni jekk il l leġislazzjoni ma tkun sajta bizzejiet. Għal-istat nishtiq napoġġa il-kommenti li saru mi kollega tijaj Dalli u mi kollega Krute sabiex jirnexxinna nilħu standards tajbin qed nitkellmu dwar 22 darba. l-emissjonijiet permissibli minn NOx taħt il-Euro 6. U dan huwa l-standard u importanti illi nilħu livelli aċċettabbli. Jekk ħanħallu għal-ħattijħor li jazlu data arbitrarja ħanibqaw ma nsolvu xejn nibqaw nipposponu u fl-interim ma nirranġaw xejn. Importanti li konna kondizjonijiet fil-ċikli ta' testjar mill-aktar fis possibli. Da' ma nistgħux nistriħu fuq ħattijħor aħna rridu nkunu dawk li jkomplu jagħmlu pressjoni sabiex dan iseħħ. Naħseb li huwa importanti wkoll meta nikkonsidraw l-effett illi għandhom dawn il-vetturi b'mod partikolari dawk diesel fid-żoni urbani xinniġu għal kondizjonijiet stop-start li huma partikolari għal żoni urbani li ħolqu problemi partikolari dawn huma kwestjonijiet li ma jistgħux jistriħu fuq dati arbitrari u li toqgħod tibqa' tipposponi għal dan sa nasab tajb li inwiż nuktar birri għadan kollu. Xtaqt anke fil-qosor najt li nappoġġa il-trattament tal-metan para gas effett serra apparti li huwa gas ta' tniġġis li x'memx leġiżlazzjoni partikolari fuq il-gassiet effett serra li ħares lejn il-metan mod partikolari huwa prekursur anki għal dannu tal-ozzon u problemi oħrajn tas saħħa dan li bliet huwa importanti li nikkonsidraw anke miri partikolari għal metan grazzi. Thank you. Grazzi naddu issa għal kommissjoni biex tatina reazzjoni tagħha. Smir mal. Uh, thank you very much. Grazzi ħafna. Aħna nixtiequ nirringrazzjaw lil kulħadd b'mod partikolari rapporter li l-shadow rapporters għal ħidma tagħhom fuq dan il-file. rritu nagħmlu kummentat partikolari ir-rabta mal dan il-fajl u l-fajl tal-RDI e li qed jiġi diskuss palissa mill-Kummissjoni fil-livell ta' kumitat huwa minnu. Il-regoli tal-RDI e huma importantissimi għal kwalunkwe fajl li jitratta l-emissjonijiet. L-emissjonijiet mill- vetturi u dejjem ħajkun hemm xi rabtiet mal-ardi. U dan ikollu li tipposponi dan il-pont jista' jikkawża bħalma qalu xi membri jista' jħoloq iktar problemi minn dawk li qegħdin jiġu solvuti. ħajkun hemm xi aspetti tal-ardi f'Settembru iżda ftit ħafna jekk intom familjari ma' dak li ġie adottat riċentement u livell ta' kumitat tafu li hemm bosta passi fil-proċedura. Settembru ħajkun pass wieħed u ħajkun hemm xi kondizzjonijiet vinkolanti sa settembru nittamaw, ta' mhux ċerti, mhux ċerti li l-Kumitat se jadottom settembru nittamaw, ta' tagħna li jiġu adottati f'Settembru mill-Kumitat. Madana kollu, it-testijiet sejn u probabbli ma jġux imfasla issa dan skont se jiġri is-sena d-dieħla. Se li jiġu applikati s sena d-dieħla, mhux se jiġu applikati f'Settembru, xejn se jseħħ f'Settembru. Qabel nkunu nafu l-impatt tar regoli fadal snin irridu noqogħdu nistennew snin qabel nadottaw punti urġenti bħal limiti tal-NO2 dwar il-problemi tal-kwalità tal-arja involuti. Il-Kummissjoni tittama li dan mhux il-każ dan huwa l-messaġġ prinċipali illi jingħadda grazzi. Eh. Grazzi ngħaddu issa għal Vashmin Reporters. Grazzi kollegi. Ringrazzi anke li xadow rapportez l-intervjenew. Fuq bosta punti hemm iva konsens wiesa u jiena tal-opinjoni li se jkun possibbli il nsibu soluzzjonijiet ta' kompromess tajbin sabiex imbagħad nkunu nistgħu nivvotaw maġġoranza. Favur. Nix nixtieq ma noqgħodx nidħol fid-dettana ta' sira tal-punti l-iktar kruċjali. Dak li nixtiequ aħna u illi jina fuqar kollox minn rappresentax l-industrija iżda dak li xtaqt ngħid u illi hemm bżonn ċarezza fil-pjanifikar dik inġinier, jekk għandek inġinier li tkun hemm idea ċara tal-xandu jippjana Ma tistax ikollok industrija tippjana fuq sa' possibiltajiet, għandek bżonn regoli ċari. L-industrija tkun tista' tippjana b'sigurtà. ċerta kollegi tkellmu dwar il-bżonn ta' indikazzjonijiet. Ma nistawx nbidlu l-valuri limiti permess ta' atti delegati, atti delegati jfissru il parlament għandu s dokka deċizjoni u dan huwa importanti rridu nżommu għajnejna. Il-Kommissjoni se tikkonsidra dan se tinnegozja magħna. Aħna bħala Parlament irridu nużaw drittijiet illi għandna madana kollu għana nemnu il-valuri limiti jibqaw fil deċizjoni il-Parlament li ikun jista' deċidi dwar dan issa dwar it-talba tiegħi ta' posponiment da m'għandux rieda minn Settembru għal Ottubru minn Ottubru għal Novembru bħalma għal il-kollega Grota għan posponu b'sena li mhux il-każ hija kwistjoni ta' natura amministrattiva jiridu anki infaslu l-lista ta' votazzjoni għadna. Jina fl-mod teġa għaddejt minna din. Diskutajni għal tlet snin u bat konna maġlin zaqqaw il-ħin. Irridu nikkonsidraw anki il-pis amministrativ illi jimxi jiftit mal-fajl tana. Jiridu il-lestu l-kompromessi għanna bżon ta' ċerta ammont ta' żmien din hija raġuni l għala jiena tlab tal-posponiment. Minkejja ir-regoli forsi ma jkunux disponibbli nixtieq li nżommu ma' data ta' Settembru, ma nixtieqx illi ndu zjat minn Settembru. F'Settembru għandu dan ikun lest issa dwar il-vetturi privati nistaw nsibu soluzzjoni dawn il-vetturi partikolari l spess ta' produzzjoni nkella sejrin jizdiedu konsiderevolment. Issa dwar il mitejn il-metan, aħna diġa kena kuntat ma' xadow rapporters, diġa tkellimna dwar dan u informajna kollegament mal-inġiniera Russi eh, dwar il- prassi antikwata li tintuża fil-impjanti tal-produzzjoni tal-metan. Illa li il-problema eżem, il-problema tista anki tissolva sa' se tal-metan u illi jintlaħaq kompromess, naħseb nistaw nkomplu l-ħidma ma' shadow rapporters issa dwar l-indikaturi dwar konsum tal-fuel illi jindikaw eżattament kemm nikkonsmaw, naħseb nistgħu naraw kif. Użu effettiv varja bejn 2 u 3 fil-mija tal ma ninsewx madana kollu jgħat indikazzjoni ta' tendenza bejn wieħed u ieħor kemm jikkonsma karburant xufir fil-vettura tiegħu. Irridu nikkonsidraw anke nefqa l-element finanzjarju. Jiena xorta flessibbli, zgurti se testa soluzzjoni raġunevoli. Naħseb ħajnħalu għal settembru. Grazie, grazie l kulħadd il-punt li mess fuq l-agenda ma tmerti dokumental li mess mis 16 ta' Lulju ġewwa Brussell. U nistgħu naġġornaw il-laqa. Grazzi ħafna.